Sinjuri, naddu issa għal-rapport tal-Onorevoli Schwab il-ksur tal-liġi dwar il-kompetizzjoni. First, I would like to ask Mr. Schwab for the floor. Mela, nitlob l-Onorevoli Schwab biex uh, jintervjeni. Grazzi ħafna, President, e, kollega Malmstrom, kollegi, l-ewwel nett nixtieq nibda billi Nirringrazzja lil kummissarju Alumnia għal kooperazzjoni u għal xogħol li għamel għalina u anka lilek Sinjura Malstrom għax nafu li nistgħu niddiskutu miegħek b'mod kostruttiv Eh, mux bismija kem anka mal-kommissarji kolla eh, u anka li rappresentant tal-presidenza Griga u koll kontribuajt eh, biex aħna naslu għal dan il-punt li għedin fih issa huwa importanti għalina illi inqisu illi għawnek għedin nitkelmu dwar um, il- um, kulħat ħadem ħafna anka il-ċermen tal-Komitat Monetarju biex niġbru biex biex biex noħorġu b'din il-proposta anka biex naħdmu kontra l-kartels biex eh, l-istati membri eh, kunu eh, jissaw jaġixxu um, fir-rigward ta' um, dawk li kunu sofrow minħabba l-kartels. Ija politika li importanti ħafna illi la li beda xogħol tagħha mill-2010 aħna ridna nħarsu lejn l-azzjonijiet kollha u nniżluhom fil-direttiva tagħna ridna nassikuraw illi ma nispiċċawx bl-influenza Amerikana fil-liġi tagħna illi minħabba fek ma jkonniex id-dritt għal rikors kollettiv. Jiena nixtieq nirringrazzja il-Parlament ukoll għax huwa permezz tal-kooperazzjoni eh, illi li kien hawnhekk illi mm, eh, aħna aħna xina naslu fejn wasanna Kenna eh, xi diffikultajiet u koll anka fil-kumitat imma għall-inqas irna xinna naqblu issa wara l-ewwel qari illi hemm prinċipju Ewropew illi qed eh, meċi l-infurzar mm, legali u jekk ikun hemm ksur pubbliku għandu jkun hemm id-dritt għal rikorsa. Nishtiq nejt eh, kolleg li hemm punti eh, li qegħdin jgħinu biex jitejbu l-proposta tal komissjoni li jiena aċċettajt ir-relazzjoni bel-artiklu 12 u 13 huwa huma importanti hija importanti u rridu naraw jekk min qed jagħmel l-ment u wiex eh, klient dirett jew indirett indirett tal-kartell u ma nistawx nippermettu situazzjoni fejn eh, nkunu eh, biss qegħdin nżidu n-numru ta' talbiet ta' claims u eh, mbagħad talbiet ukoll għal kumpensa din kemm il-darba seħħet fl-Amerika rajna riservi li mm, ridu mm, li jiġu mfadla mm, biex wieħed ikun jista' jaġġix talbiet kollettivi kbar fl-aħħar trialogu mal-Kunsill u mal komissjoni u e, wassanna l dan l-approċ pozittiv hemm il-prinċipju kol fuq il- um, mekkanizmu ta' rezoluzzjoni illi għamila possibbli illi e, Eh, wieħed ikun jista' jilħaq um, um, bejl barra l-qorti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Malstrom issa. Grazzi, signora Malstrom, skużawni. E, fisem il-President tal-Munja nishtiq ringrazzja l-Sur Schwab għax li għamel, imma anka l-Onorevoli Rabkaj u anka l-Onorevoli um, Bowles li hija ċerta li ikon u dawk kollha li kienu involuti f'din id-direttiva importanti u l-approċċ kostruttiv li intom u rejtu wara l-kooperazzjoni bejn it-tlet istituzzjonijiet il-Kummissjoni tħoss li issa wasanna għal riżultat sodisfaċenti nilqaw li l-fatt li nistgħu nadottaw dan fl-aħħar minuta biex ngħidlek qabel ma intom tkomplu bil-kampanja tagħkom nixtieq insemmi l-importanza ta' direttiva ġiet deskritta mill-istampa bħala xi ħaġa tal-aktar importanti bħala żvilupp importanti eh, tal-liġi tal-kompetizzjoni li għandna fis-seħ meta l-Viċi President għal-Munja kien qoddimkom hawnhekk eh, eh, wieħed illi ħajkun involut mod sħiħ il-parlament u għalek issa dan il-fajl jgħataw negozjat taħt din il-leġizlazzjoni il-proġedda eh, u Hawnhekk issa qed naraw illi kulħadd għandu dritt tal-rikors eh, għal ksur, però fil-passat l-azzjonijiet kienu diffiċli għax ma kienx hemm qafas legali adattat, il-konsumaturi u l-kumpaniji żgħar sabuha diffiċli ħafna biex isibu kumpens għal dan li jkunu sofrow. Id-direttiva għalhekk hija importanti ħafna. Tippermetti li ċittadini u li negazzjoni li jkunu sofrow il-ksur tal-antitrust li dawn ikollhom rikors. Hemm regoli li naħu l-ostakli għal dan ir-rikors. Tati il-vitmi aċċess aħjar biex dawn jiprovdu l-evidenza tat-talba tagħhom u biex eh, anka ikunu jistaw jelbu din nuqqas ta' kompetittività l-autoritajiet tal-kompetizjoni jistaw jużaw dawn il-miżuri għal-ksur. Barra minnek, emrela, ċarati l-liġijiet privati u pubbliċi fir rigward anka tal-aċċess tad-dokumenti. It-test li qegħdin tivvutaw fuq ħativvutaw fuq jippermetti li jkun hemm inċentivi għall kumpanija għall kumpaniji anka fir rigward ta' settlements. U dan huwa kollu aħbar tajba għal uh, vitmi tal-antitrust. Iktar ma jkun hemm deċiżjonijiet, iktar wieħed jista' jitlob jagħmel talbiet. Il-test huwa bilanċjat huwa aktar faċli għal vittmi biex jitolbu kumpens, imma minnaħa l-oħra e, ħajkun hemm ukoll l-infurzal ta' liġi tal-kompetizzjoni permezz tal-awtoritajiet u għalhekk jiena nirringrazzakom il-kol. Grazzi ħafna, President. Grazie ta' signora Kommissarju, l-ewel kellim. Issa hija signora Galpels għal 3 minuti jekk jogħġbok. Grazzi tas Sur President, Signora commissario, Rapporter, Membri tal-Parlament Europeo. Fl-Unjoni Ewropea, bosta mill-Istati Membri tagħna, aħna għandna ħafna ostakli bħalissa għal konsumaturi u anki għan negozji bo partikolari għall smis sabiex huma jkunu jistgħu jinfurzaw id-drittijiet tagħhom. Id-drittijiet li huma għandhom igawdu u ma jitilfu meta ikollhom talba għal kumpens minħabba ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni. Jina jidirli li id-dibattitu tal-lum huwa ta' importanza kbira Dawn l-ostakli ser jiġu imneħija grazzi għal dan ar-rapport. Il-proċess beda disa snin ilu. Kienet triq twila, proċess twil, pero xogħol tajb jeħtieġ żmien u jiena llum ninsab kuntenta li llum għandna riżultat tajjeb. Kulħadd kien verament involut f'din dan ix-xogħol is-sur Schwab, il-kollega tiegħi, huwa ma tantx kellu kien fadallu żmien, però kien effiċenti ħafna fil-ħidma tiegħu u għamel ix-xogħol tiegħu mod maġel. U għalhekk nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nagħtih ġieħ sur xwab sabiex tal-li temma dan id-dossier. Nixtieq nirokmandah għaliex wara kollox din hija opportunità lina u anki għal vitmi fiħdan l-Unjoni Ewropea kollha kemm drittijiet tagħhom se jiġu mħarsa u parti minn hekk aħna qegħdin nippreservaw l-aki tagħna għandna qafas li mhuwiex b'ħafna regolamenti meta niġu għal meta wieħed jitlob id-drittijiet tiegħu. Din id-deċiżjoni hija waħda tajba ħafna. Dak li għandna issa huwa materjal legali tajjeb bażi solida, bażi tajba għal ħidma futura il-rimedju kollettiv ġi indirizzat, il-Kummissjoni tkellmet dwar dan, evidenza u aċċess għall-evidenza kif ukoll l-infurzar ta' deċiżjoni dawn il-kwistjoni kollha ġew indirizzati. Din il-proposta hija waħda bilanċjata, hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar sitwazzjoni bilanċjata għal dak li qed jagħmel it-talba u l-konvenut dawn ma kollha importanti u għandna garanziji kontra l-abbuż Din is-sistema partikolari ser tkun waħda effettiva għal dawk li jixtiequ jagħmlu eh, talba għal kumpens u jħarsu drittijiet tagħhom hawnhekk qed nitkellmu dwar sistema li m'għandix ħafna regolamenti, ġifri m'għandix ħafna burokrazija. Fortunatament is-sistema tevita li kunem inċentivi zejda li jmorru li lin u li jamlu tali talbiet wis frekwenti u jamlu sistema wis e, diffikli biex tintroduċija. Ixtin nisħaq u koll fat li il-diskussjoni tana kienet ibbazzata fuq konsens u dak li għandu xieqsam mal autoritajiet jekk autorità legali tkun iddeċidit li livell partikolari ta' kumpens huwa adegwat, dak il-każ dak kull livell li ser jittieħed in konsiderazzjoni meta jsir il-ħlas il dispożizzjoni li aħna għandna dimna huma ċari aħna nafu li l-vittmi ta' sikwit kellhom problemi meta niġu għall iskedi anki biex jinidu l-applikazzjoni tagħhom għal perjodu ta' sena, perjodu ta' sena huwa żmien adegwat fanna mniżel hawnhekk. Sabiex nagħlaq nixtieq nitkellem dwar xogħol komuni li tisir fuq livell nazzjonali kif ukoll fiħdan l-Unjoni Ewropea biex dan ikun ta' suċċess. Issa nagħti l onorevli Sanchez Presedu. Grazzi tassew, Sur President. Kif Pala rapporter fuq il-Green Paper li kienet edha tindirizza il-dritti ta' kumpens issa għanna rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew seba' snin wara. U ta' bilħaq dan huwa suġġett li jiena ninsab sodisfat ħafna li dan qed jiġi indirizzat għax wara kollox qed ikollna eh, l-inzjattiva ta' leġiżlazzjoni u dan ifisser li aħna għaddejna minn trialogu u nix nirringrazzja lill-Onorevoli Schwab Infad din id-direttiva ser issaħħa id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej ser issaħħa ukoll sigurta ta' su intern. Dan huwa suċċess fiħdan il-politika tal-kompetizzjoni u li hija parti integrali fil-Unjoni Ewropea li ħarġew kol trattat ta' Ruma għaliex wara kollox din qed tkun xi ħaġa effettiva. Issa infurzar privat fil-litigazzjoni ser ikollha federe terrent biex tassikuraw koll li livelli jiġu imħar sa jkun hemm konformità u nistgħu naraw li nistgħu nikkorreġu l-bilanċi. L-Ewropa ser tkun iktar ġusta issa sa dan il-punt il-politika ta' konċentrazzjoni, ta' kompetizzjoni kienet qed tixħed l-attenzjoni fuq fuq ksur, pero illum dan ser ikopri wkoll eh, il-vitmi u dawk li qed jagħmlu talbi u kol ukoll li jkun hemm kumpens għal ksur tal-liġijiet. Din hija ħaġa aktar komprensiva l-ewwel darba l-Parlament Ewropew kien involut bħala leġislatur suġġett li ser ikollu effett fuq il-politika ta' kompetizzjoni u għalhekk u għaffem importanti li aħna naraw l-impenji mittieħda minnaħa tal-Kummissarju Almunja li juta li l-Komitat tal-Budget qabel u manħata maġi maħtur din hija kwistjoni li hija marbuta mal-qrib mal-protezzjoni legali tal-konsumaturi u dawn iħarsu drittijiet fundamentali ta' ċittadini. Din id-direttiva aħna din nippruvaw nevitaw eċċessività u inċertezzi u qed nippruvaw ukoll inħeġġu soluzzjonijiet barra l-qorti ħafna mill-punti li nsibu f'dan ir-rapport jassikuraw li n-nies ikunu jistgħu jiksbu kumpens, però mhux kumpens żejjed. Jew inkella kastigi. U irridu naraw jkun hemm evidenza fidejna. Din nirridu naraw ma tiġix użata mod indiskriminat jew b'mod mhux ġustifikat. Entitajiet pubbliċi u privati f'dak il-każ jistgħu ikollhom regoli ċari dwar l-aċċess ta' informazzjoni u dinja vitali, ta' importanza vitali. Uridu nassikuraw ukoll li l ħlas ta' kumpens wara soluzzjoni konsensuali E, kun l-istess għal meta niġu għal e, kasigi biħlas. Dan ukoll serjot għal programmi oħrajn, programmi tal-leniency u anki meta niġu għal responsabilità ta' kartels. Dak il-każ hemm regoli speċjali għal persuni li jidħlu f'programmi tal-leniency u għal SMEs ukoll. Hemm ukoll regoli bilanċjati meta wieħed jgħaddi il-xogħol u din hija xi ħaġa li wkoll hija importanti, speċjalment meta niġu għal drittijiet ta' eh, xiri indirett. Irid ikun hemm ukoll eh, rimedju kollettiv, drittijiet għal rimedju kollettiv dan huwa din hija inizjattiva pożittiva ħafna wara 10 snin fil-Parlament Ewropew iż-żmien tiegħi wasal fit mimu u jien nixtim ringrazzja l-daw kollha li jattawni l-opportunità biex nibni eh, nibni l europa f'dan iż-żmien u anki għal xogħol li rnexxieli nagħmel hawnhekk. Kienet ta' sitwazzjon kbira li nagħmel l-Ewropa eh, eh, bazata fuq progress, fiduċja u solidarjetà. Nirringrazzjakom. Grazzi sew sal-Onorevli Eichhout. Grazzi sew Sur President. Din hija kwistjoni tipika Ewropea u hija esperjenza Ewropea. Din il-Kamra kważi vojta qed nitkellmu fuq ir-regolament antitrust u qed nitkellmu fuq ċittadini u l-kumpaniji li jiġu affettwati minn din is-sitwazzjoni u għalhekk Din hija leġiżlazzjoni ferm importanti rridu nassikuraw li l-SMEs u l-konsumaturi jistgħu jiġu kompensati mod aħjar għal dannu li huma sofrew minnu minħabba dawn il-ftejmi tanti trust. U huwa ferm importanti u nixtieq nirringrazzjaw ukoll is-Sur Schwab aħna mhux dejjem bilna, però eh, dejjem kellna skambju anqal ċi drabi bejnietna, però aħna nirrispettaw lil xuxin u nixtieq fil-fatt nirrigrazzja l s-surxwa bal kooperazzjoni tajba bejnietna li ħaqna riżultat tajjeb u kien fil-fatt pjuttost rigoros, għandu esterjuri rigoruża iebsa ħafna pero esterjuri, interjuri eh, li kapaċi tista' tirrelata miegħu. Għandna leġiżlazzjoni adegwata li tipproteġi lill-konsumaturi u lill sms L-aspett importanti da dan kollu u li dawk li jikxfu joħorġu l-informazzjoni l-whistleblowers li ridu jantifikaw l-autoritajiet tal-kartels dawn edin jiġu protetti u għalek diffiċli ħafna biex whistleblower dawk li jikxfu jew joħorġu l-informazzjoni biex jieċħat kartel. Dan għaliex ta' sikwit huma jispiċċaw morru qudiem il-qorti u l-affarijiet bekk isiru ektar komplessi għalihom. U issa faċilitajna l-affarijiet għalihom Umbat għanna il-rimedju kollettiv. Is-sur xwab muster ikun sorpriz dwar il-vizjoni tagħna dwar il-rimedju kollettiv. Dan huwa l-ewwel pass non u nittamaw fil-mandat li jmiss aħna kun nistgħu nitkellmu ma' sur xwab u nkunu nistgħu passi oħra biex ikollna eh, drittijiet akbar għal dak li hu l-rimedju kollettiv. Grazzi tassew se nagħti il-kelma l-Onorevoli Tomasic. Grazzi ta' sewin appoġġa biss din il-proposta li xija l-axloġijettivi taħħa huwa kundizzjoni bil-qoddim biex ikollna għafas eh, su liberu kif suppost. U din hija importanti għal ħol ta' din il-komunità, però ċertu assunzjonijiet legali jridu jintlaħqu sabiex bekk ikollna direttiva tajba u biex din tiġi implementata fiħdan l-Unjoni Ewropea. Aħna għandna bżonn indipendenza u effiċenza fi sistemi ġudizzjari fiħdan l-Istati membri kif ukoll għandu jkollna klima ta' negozju bilanċatu ġus fej il-liġi tal-kompetazzjoni u l-ksur tagħha ikunu biss incidenti u mhux ta' sitwazzjoni ta' kuljum. Ma dan sfortunatament jina qed nara li f'ċertu stati membri dawn il-kundizzjonijiet bil-qudiem mhux qed u għalhekk qed nistenna li din id-direttiva ser tibqa' biss bħala dokument dawn il-partijiet ta' dawn il-pajjiżi il-pajjiż tijajet qed jaħdem u kol fisem il-kumpaniji gbar għas kapitu ta', ta kumpaniji zar. U dan mux incident Hija politika li qed taħdem għan negozji u liġijiet mhumiex ġusti u għedin jiġu implementati mod selettiv. Il-format il ġudizzjarja qiegħda hemm biex tiġġieled il-korruzzjoni, il-suq se jiġi influenzat mill-politika b'mod inġust. U Jiena ser nappoġġa dan id-dokument minkejja l-fatt li aħna rridu nibdew minn xemkien. And uh, as I see, Madam Anders Dotter is not here. Et nara li l-Onorevli Anders Dotter mux ija tawnek, u għalek nistaw nadu mill-ewel għal-proċedura KHDI l-ewel kelim l-Onorevli kelli għal minuta kieġbok. Grazzi tassew, Sur President, jiena nishtiq Nati ġieħ lill-Kummissarju Almunja u lill-Kummissarju Malta ma dak li għamlu dawn l-aħħar snin. U ma naħsibx li idea tajba li nużaw il-kelma ġieħ ta' sikwit, pero Iva għanna natu ġieħ l-rapporter, l-kollega tijaj, l-sur Schwab. U għalek irridu nassiguraw li ju jkompli jaħdem fuq dan il-qasam għaliex u afferm importanti u anki l-qasam sieħ liġi tal-kompetizzjoni sa tabilħa bosta nis jemnu u għandhom raġun jemnu hekk li qed issir inġustizzja u ċertu nies ma jafux eżattament xiridu jagħmlu meta ikun hemm iġarbu ġustizzja u għalhekk issa hemm opportunità sabiex wieħed jindirizza dawn il-kwistjonijiet jew ġewwa l-qorti jew barra l-qorti u sabiex ikunu jistgħu jiksbu ġustizzja. Grazzi fl-aħħar kellim taħt eh, il-proċedura KHDA u għall-Onorevoli Stojolan. Grazzi tassew, Sur President, ta' bilħa dan huwa rapportant importanti u nix grazzi għal daw kolla li kontribuw għal dan ir rapport Nixtieq nasħaq żewġ punti. L-ewwel qabel kollox, aħna neħtieġu aktar kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-Kummissjoni Ewropea u l awtoritajiet ta' kompetizzjoni nazzjonali minħabba l-fatt li dawn l awtoritajiet ser jihdu segwitu ta', ta ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni jew prassi li ifixku l-kompetizzjoni. Meta niġu għal gas naturali u l-kompetizzjoni f'dan il-qasam, jider li memx kompetizzjoni f'dan is-settur bl-ebda mod. Il-Kummissjoni fl-imkien mal-Fond ta' Monitoraċ il-Fond Monetarju Internazzjonali prova jibda sistema fejn ikun hemm kompetizzjoni, però l-kompetizzjoni qatt ma kien hemm. Grazzi tassew, grazzi l-Onorevoli Stojalan, hawnhekk għalaqna l-proċeduri taħt il-keġ tiegħi sa nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissarju Malmstrom. Grazzi tassew għal din dan id-dibattitu qasir però verament dettaljat u nixtieq ngħaddi dan il-klim tagħkom lill-Kummissarju Almunja li l-lum ma setax maħna magħna lejla. L-aħar test li ġi miftijem huwa pess importanti ħafna għal vitmi kollha tal-ksur fil-liġi tal-kompetizzjoni. Kumpaniji SMEs u konsumaturi ser ikunu jistgħu jagħmlu talbi tal-kumpens qudiem il rati nazzjonali per fisem l-Unjoni Ewropea għal dan li ġarbu. Id-dritt ta' kumpens ser japplika għal vitmi li ta' ġarbu danni u li ma kellhomx eh, ma, ma, ma jkunux dawk li għamlu l-ksur għax kunu fl-axħar ħoloq tal-katina. U dan jo tal-konsumaturi għall-SMIs nixtieq nisħaq ukoll li aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar kumpens ġust u sħiħ. Qed naqblu wkoll li kumpens multiplu għall-istess dan għandu jiġi evitat u li d-direttiva tinkludi wkoll dispożizzjoni sabiex nilqu dan l-ambitu. Fl-istess waqt test jirregola interazzjoni bejn l-infurzar tal-liġi pubbliku u privat u nħu l-aħjar tip ta' infurzar għal regoli tal-kompetizzjoni tamir essenzjali bħal programmi tal-leniency huma miżmuma u anki msaħħa fil-waqt li jirrispettaw ir-regoli fuq trasparenza kif ukoll id-drittijiet fundamentali tal-vittma. Għalhekk sur President mill-ġdid ippermettini ringrazzja rapporter speċjalment lis sur Xwa, però anki l rapporters differenti, is-sur Rabkaj, il-President tal-Kumitat Icon, is-Sinjura Bowles u u oħrajn għax eċċellenti li għamlu. Grazzi. Fin Grazzi tassew. Grazzi kummissarju. Sabiex nikkonkludu dan id-dibattitu nixtieq nagħti l-kelma lir rapporter Sur Schwab. Grazzi tassew, Sur President. Huwa pjaċir u nur li nkun hawnhekk illejla. Jiena ninsa verament kuntent li qed narak fostna. Eh, Viċi President Vilan u nixtieq ringrazzja għal daw kollha li ħadu l-kelma llejla lejla għal smajna numru ta' affarijiet importanti U nixtieq ukoll nirringrazzja lill kollega tiegħi il-Sur Sanchez Presedo u kien verament ġentili u tajnuna u ser nħoss in-nuqqas tiegħu anki fil-ħidma tagħna fl-imkien u anki is-Sur Eichhout u l-Liberali. Però hemm punt li għadu jrid jingħat. Hemm dubji li għad għandna f'moħħna, ibernu f'moħħna, il-pożizzjoni li kisbet l-appoċ tal-maġġoranza li sikura li dawn il-whistleblowers jiġu protetti. Mi ma tkunx ta' għajnuna meta niġu għal l-aspett tal-kompetizzjoni. Hemm riskju veru hawnhekk u għalhekk ma nistax nifhem preċiżament dan ir-raġunament. Jiena nifhem li l-Kummissjoni pruvat bisħieħ biex tikseb biex tfassal b'mod ġus artiklu 11. Jina naf li f'bosta stati membri għat ma kienem whistleblowers u allura jishtu jassikuraw li ikollon aktar whistleblowers. Pero unek edin niprufaw nassikuraw li ikollna prassi aħjar fin negozju u mux nżidu eh, eh, b'livell artifiċjali numru ta' whistleblowers. Allura aħna qed nippruvaw nfasslu din id-direttiva u jiena ninsab perswas li b'xogħol aktar rigorus inkun nistgħu naslu soluzzjoni. Viċi President jiena ninsab verament kuntent li aħna eskludejna l-espedizzjonijiet Partik partikolari għal negozju anki għal konsumaturi u nixtieq nirkmanda l dan il-Parlament biex jadotta dan din il-proposta u din il-proposta u kol grazzi. Grazzi, issa unek għalaqna d-dibattitu tana l-vot ser isir għada f'nofsinhar. Unter Tagesordnung folgt der Bericht fin Frau Grazza Zagropolo betreffend di europäischen langfristigen Investment. Punt li misfuq l-agenda u il rapport tas Sur Krasta Zagaropoli fuq il- il-fondi ta' investiment fuq il-meda twila